il-Viċi President, il-Sur Thank you, Mr. President. Grazie, Sur President. Signori, il-kol kem aħna konna orrifikati biex bijat ta' turisti li nqatlu b'mod tant kodard f'Sus. Dan kun attak illi kellu lan illi wassal għal divizjoni sħiħa. Aħna li naqdu ma' Tunezija biex il-terroristi ma jirbħux. Dan kien attak fuq persuni qabel xejn u s-simpatiji tagħna jmorru, u l-kondoljanzi tagħna jmorru lejn il-familji u l-ħbib ta' dawn il-vittmi kif ukoll lil poplu ta' Tunezija. Dan ukoll kien attakk fuq l għażla koraġġuża ta' Tunezija demokrazija billi miraw l-industrija ta' turizmu li huwa tant importanti l-ekonomija tagħhom u li diġà kienet jiffaċċa sfidi enormi. Transizzjoni demokratika miksuba mit-Tunezini fl-2011 hija xi ħaġa unika rikonoxxuta wkoll mit-Tunezini stess. Iżda hija xi ħaġa fraġli u dan huwa riżultat tal-sfidi soċjo-ekonomiċi illi il-pajjiż għadu qed jiffaċċa. Riformi kuraġġużi għadhom meħtieġa biex jikkonsolidaw il-Kostituzzjoni Demokratika tal-pajjiż kif ukoll biex eh, jelbu diffikultajiet soċ-ekonomiċi ta' pajjiżi li primarjament jaffettwaw iż-żgħażagħ Tunezini. L-Unjoni Ewropea appoġġjat l-isforzi ta' Tunezija sa mill-2011 u se nkomplu nagħmlu hekk għaliex l-lajn ewlieni ta' gvern ta' Tunezin huwa ġejja minn għammek. Aħna nittamaw li se nkomplu nżuru dan il-pajjiż u ninvestu f'dan il-pajjiż huwa responsabilità tagħna l-koll li naċċertaw li huma jistgħu jkomplu jagħmlu hekk mingħajr biża ta' xejn. L-attakki f'Sus u fil-Mużew ta' Bardo kienu l-ewwel messaġġi l-ewwel sinjali tal-sfidi enormi ta' sigurtà li t-Tunezija taffaċċa. Mill-rivoluzzjoni l-hawn l-Unjoni Ewropea kienet impenjata mal-awtoritajiet tal-pajjiż f'dialogu dwar riforma komprensiva tas setturs tas sigurtà ta' Tunezija biex bekk dawn l-istituzzjoni ta' sigurtà b'aktar effiċenza jaffru sigurtà li ċittadini tagħhom waqt li jirrispettaw id-drittijiet umani u l-liġijiet internazzjonali. Skont il-Kostituzzjoni ġdida minkejja d-diffikultajiet biex ikun hemm żvilupp ta' programmi ta' kooperazzjoni dwar suġġett tan sensittiv, Il-kuntest attwali politiku ta' gvern elett impenjata riformi jippermettilna biex innidu programm ambizjuż ta' appoġġ dan is-settur. Aħna kemm jista' jkun se l-implementazzjoni ta' dan il-programm bħala parti mill-dawn ir-riformi għal ġlieda kontra terrorizmu se jkollna element ewlieni b'mod partikolari insaħħu il-fiduċja taċ ċittadini tal-pajjiż fl-istituzzjonijiet tas-sigurtà tagħhom. Madana kollu, aħna nixtiequ namlu aktar flimkien mal-koordinatur ta' kontra il-terrorizmu, il-Kummissjoni u anki l-EEAS da palissa edin jaraw x'inhuma l-opportunitajiet biex jidu azzjoni minnu fih l-istrumenti disponibli biex nejnu l tunezija biex insaħħu strateġiji tagħhom ta' kontra terrorizmu partikolarment għal dak li għandu x'jaqsam il-ġida kontra radikalizzazzjoni u t-tisħiħ tal-mekkanizmi ta' ġudikatura u oħrajn. Il-Viċi President Mogherina batet u koll il-itra l-Prime Ministru f'Mejju b'numru ta' proposti konkreti u koll jina ktibt u koll il-Ministru ta' Svilup u Kooperazzjoni Internazzjonali wara l-attak ta' sus biex naċċerta dwar l-appoċ sħiħ tagħna u anki naġġorna illi aħna għandna l-intenzjoni illi tassew nofru ċerti tranxi ta' support ta' appoġġ li mbagħad jiġu implementati aktar tal din is-sena u kif semmejt. L-eżempju ta' Tunezija huwa mira għat-terrorizmu għaliex inkella jkun hemm suċċess. U allura jekk hemm post fejn tassew hemm bżonn il-Unjoni Ewropea tingħaqad fl-appoġġ tagħha huwa ma' dan il-pajjiż għaliex għandu gvern pluralista u demokratiku, soċjetà impenjata għal ħarsin ta' libertajiet soċjali u drittijiet tan-nisa wkoll neħtieġu mobilizzazzjoni koerenti tal-rizorsi kollha disponibbli għalina biex insaħħu il-transizjoni ta' Tunezija għalejn id-demokrazija. Dan jfisser il-istituzzjonijiet kollha Ewropej u l-Istati Membri tagħna jridu jimpenjaw ruhom u jieħdu azzjonijiet li juru l-impenn sħiħ tagħna. L-assistenza tagħna diġà hija sostanzjali 187 miljun euro għal għajnuna jenata għal sena 2015, pero aħna sen komplu ninvestigaw investigaw soluzzjonijiet oħra biex inkomplu nsaħħu dan l-isforz. L-assistenza makroekonomika tagħna huwa ta' madwar 300 miljon euro u dan din iċ-ċifra tista' tiżdied fis li ġejjin. Il-pajjiż bħalissa huwa wkoll fil-reġun instabbli u allura rridu u kol naraw il-paragun ma daqs tal-pajis u anki l-sforz tal-pajis illi jizviluppa. Rridu naċċertaw li kontribuzzjoniet tagħna ikun jistgħu jiġu assorbiti u bekk li li provdu il-flejes biss, mux neċessarjament eh, se tkun l-unika soluzzjoni meħtieġa, u allura irridu u kol naraw xinuma il-punti ewlenin importanti għall unjoni Ewropea biex bekk ċertu situazzjonijiet eh, natu aktar eh, pjanar, natu aktar appoċ, pero baktar pjanar u nafu mbagħad għandna li għanna l-fondi Umbrella dawna għandhom jgħinu u kolla allokazzjonijiet finanzjari ta' imsieħba selettivi għabbażi tal-progress lejn demokrazija sostenibli. Din is-sena bħala rikonoxximent ta' dak li seħ fit-Tunezija u l-implementazzjonijiet eh, tal-impenji tagħhom qegħdin ipproponu ammont addizzjonali ta' 7 miljun euro u dana sabiex nindirizzaw dawn il-riżultati kollha possibbli sissa. Però anke fid-daw tal-avvenimenti riċenti issa qegħdin nizaminaw kif l-aħjar nistgħu nużaw tali fondi biex nkunu nistgħu wkoll inżidu n numru ta' inizjattivi. Għatfadal ħafna xisi biex nikkonsolidaw id-demokrazija tal-Tunezija, inkluż l-integrazzjoni tal-istituzzjonijiet u dan naraw mill konstruzzjoni tal-pajjiż, riformi fil-ġudikatura u anki fis-settur tas-sikurtà u anki t tal-proċess ta' deċentralizzazzjoni amministrattiva hija xaġa meħtieġa. Il-tranzizzjoni ta' Tunezija tinklob aktar riformi u anki klima pożittiva l-investiment kabbir u impjegi meta naraw dawn l-sfidi kollha irridu ċertament aktar impenji fuq tul ta' żmien u fis-setturi kollha l-Unjoni Ewropea għandha l-kapaċità kif ukoll l-esperjenza biex tagħti appoġġ għall-isforzi tat-Tunezija. Nistgħu wkoll ikollna rwol ċentrali billi nżidu l-isħubija privileġġata li aħna x-xejna ma' dan il-pajjiż. Tunezija tixtieq tieħu vantaġġ mill-potenzjal li naraw mill-linji ta' politika tagħna tal-komunità li jagħtu aktar opportunitajiet lil pajjiżi msieħba tagħna. Foqsma bħal edukazzjoni, zaza u skambju bejn studenti tal-università, innovazzjoni, riċerka, agrikoltura, settur importanti ħafna l-pajjiż mal-kummissarji tagħna għadin ukoll naraw x'inhuma l possibiltajiet għal aktar azzjonijiet billi nifokaw anki fuq miżuri li waslu għal ħelqien tampigi u qoddim dawn it-teddidiet bħal terrorizmu illi ċertament jiddependu fuq il-preġudizzju l-biża it-tweġiba tagħna għandha tkun illi nsaħħu ir-rabtiet illi jaqdu flimkien il-popli ekonomiji tagħna. Dun kreattivi ambizzjużi biex naċċertaw illi konna differenza ċara fl-appoġġ tagħna għal poplu tat-Tunezija. Grazzi. Grazie ħafna, Komissarju Han. Jek joġbok, issa nistaw morru għal kellima tal-gruppi politiċi u nibda bil-grupp tal-PPE fejn għanna s-sur għala għal żewġ minuti. Aristopoli kjeri projdre. Grazie ħafna. Su President, Komissarju, nishtiq ningrazzakom mill-qalbi għal prezentazzjoni tijak, kif ukoll għax xogħol bħala Unjoni Ewropea bħala ent kommissarju ilek għaddej bih fit-Tunizija nixtieq l-ewwel nett ukoll ngħid li na konti xokjat bil-attakki f'Sus kif ukoll fil-Mużew tal-Bardo. Nixtieq ukoll nuri soba tiegħi u simpatija tiegħi għal vitmi. Għanna bżonn nagħtu l-appoġġ sħiħ tagħna għażażagħ u għannis tal-ida tajba. Palma rajna pal jina kont osservatur uh, meta kienem it-tieni eh, elezzjoni demokratika fl-2011, nafu l-Tunizija trid id-demokrazija. Memx estremisti. U setaw iva jkollhom intħin mit terroristi imma il-Tunizini ma jridux l-estremizmu u l-fondamentalizmu ħana appoġġaw bl-sforzi tagħhom. U insemmejt xi elementi importanti huwa wkoll importanti għalina illi neżaminaw bir-reqqa ħafna dimensjoni oħra mal-Viċi President Mogherini għanna issa issa kenna fit-Tunizija qed tistenna żminijiet aħjar. Jekk joġbok nistgħu ninvestigaw jekk forsi ikonna missjoni CSDP fuq il-frontiera bħalma kellna qabel u ġiet sospiża fuq in-naħa tal-Libja. Biex hekk inkunu nistgħu nraznu flussu ta' terroristi. Għax dawk li huma ħatjin tal-attak ta' Sus kienu mħarġa fil-Libja, palma dawk ukoll illi kienu responsabbli l-attak fuq il-mużew fuq il-mużew tal-Bardo. Ek nkunu nistgħu nipprovdu l-assistenza xi ħaġa jistoqra l-attenzjoni tagħna. Grazzi ħafna fisem il-SND l-Onorevoli Pittella. Grazzi ħafna President, Sur Kommissarju eżis kollegi, nishtiq fisem il-grupp TI. Nesprimi il-kondoljanzi sinċiri tiegħi għal-vittmi għal-gvern mħabba il-vittmi ta' dawn l-atti terroristiċi. Dawn l-atti irdu iġleda tal-poplu turizin għad-dinjeta tagħhom u jbidlu it-Tunizija forsi għax il-Tunizija wara kollox eżempju emblematiku tal-lekk msejħa um, revoluzzjoni illi issa rebbija ġifiri għarbija u issa imbidlet issa f'post fatalisti ma da ma jistoqilomx da kollu il-poplu eh, tunisino aħna għanna bżon nejnu biex ikunem il-proċess fraċli politiku lejn demokrazija. Għalek jiena nitlob lilek il-sur komissarju u l-rappresentanta Olja Federica Mogherini illi timpenjaw ruħkom tassow fuq livell morali, fuq livell istituzzjonali intkom tkunu minn tal-ewwel fl-Unjoni Ewropea u mhux biss bis-solennità u s-seta li għandkom imma ukoll b'mod konkret għax il-proposta tagħna għandna bżonn pjan Marshall għat-Tunizija li ġiet eh, mill-quta fil-qalba tal-ekonomija tagħha t-turizmu li huwa li apparti fondamentali għandna bżonn ngħinuhom b'mod konkret għax dan huwa punt fondamentali bejn il-Mediterran u l-nofsinhar tal-Ewropa. Għax dan dan il-pajjiż wara kollox impide ma nistawx nħallu li terroristi l-fondamentalisti jirbħu, ma nistawx ngħidu le l-istrateġija tagħna favur il-Mediterran. Din hija l-loġika stess tal-propa Marshall Plan, pjan Marshall U aħna bħala SND nitolbu komissarju, nitolbu kol l Federica Mogherini biex taħdmu fuq din il-proposta tagħna. Grazzi ħafna. Issa għal minuta fisem li CR is-Sur Tanok. Sur President, l-attak tat terroristi fit tunisija ra li tilfu 39 uh, vitmi li kienem ħafna eh, li kienu minn renju Unit, forsi xieħut kienu kol kostitwenti tijaj, soba l-lura kondoljanzi l-familjari u il-bib taħħom. U dan l-attak ġi eh, ftit wara l-attak fuq il-mużow tal-Bardo, dejjem l-istess terroristiċi fejn kunem ħafna turisti u għalek għanna bżon appoġġaw dan il-pajis. Billi dan il-pajis kien il-qalba tar rebija qarbija hija Issa għalek forse tkun il-mira ta' terrorizmu wara li kien hemm id-dettatur ta' Ben Ali u dan waqaf fl-2011 fetaħ il-bib għal demokrazija bħal punent u issa l-istati membri tal-Ewropa għandna bżonn jappoġġaw il-gvern inklużiv ta' Ħabib Azid biex ikun hemm model sekolari, stat modern għall-Afrika ta' fuq u għall-Vant nofsani. Il-turizmu jot 10% tal-GDP tal-pajjiż u għalhekk attakki bħal dan E, huma e, negativi ħafna stabilta għat turizmu għall-ekonomija u għanna bżon illi prevjenu il-terrorismu islamiku fil-futur. Grazie. Grazie ħafna issa fisem il-lalde il-Signora de Sarnetz. Grazzi ħafna, President, Sur Komissarju, najdu l-istess ħaġa, ħaġa naturali wara kollox Fil-fatt, jekk terroristi attakkaw it-Tunizija f'Bardo u f'Sus, għax id-demokrazija zazuwa qed mural għall-aħjar xe transizzjoni demokratika hija waħda pożittiva u dawn din hija l-mira tat-terroristi biex joqtluha din id-demokrazija u għalhekk l Ewropea mżon tkun ħdejn it-Tunizija mod iktar sostanzjali me dak li għamilna fl modi għajdildom sonnejnu għom fuq il-pjan ta' sigurta bħal mattin il-ġestjoni tal-kontroll tal-frontiera ma' Libja bżonn ikunu preżenti wkoll fuq il-flusso migratorju. Dan il-qasam għandna bżonn niġestixxu magħhom dan il-qasam ta' flussi migratorji għandna bżonn ikunu preżenti fuq il-livell ekonomiku. Inti tkellimt fuq il-finanzjament iva għandna bżonn nejnu biex ikun hemm proġetti sostenibbli fuq medda twila ta' żmien għanna bżon nitkellmu fuq dawn il-fat kommerċali u da kollu biex eki jibbenefikaw in-nies il-poplu tal tunizija per esempio fl osma tal-agrikoltura, huwa evidenti li l-Parlament u l-Europa emżon ikunu prezenti ħdejn it-Tunizini. Ma nistawx il-negozjaw fuq ħaġa bħal din. Grazzi ħafna. Issa fissem il-gwe il-Sinjura Verġa għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President. Mil-ġdid kienem l-orrur f'sus wara tliet xhur l-attak tal-bardo u jiena wkoll ninaqat ma' daw kollha li esprimaw il-kondoljanzi u t-Tunisija eżempju emblematiku ta' demokrazija fejn it-turizmu huwa l-pulmun tal-ekonomija. Emblematiku dan il-pajjiż ukoll għax hemm bdiet il-rebbija arbija u l-prinċipi demokratiċi u terrorizmu dan jixtuq jagħmlu joqtlu demokrazija u lek għandna bżonn nuru solidarjetà imma għadna il-bot it-Tunisija għandha bżonn lajnuna tagħna fil-ġita kontra terrorizmu imma hemm bżonn li nħarsu il-benefiċċji tal-rivoluzzjoni u nappoġġaw l-ekonomija ta' dan il-pajjiż biex nagħtu perspettiva futura għaż-żgħażagħ. It-Tunisija rċevit ftit ftit flajnuna imma għanna bżon natu iktar self u mux dejn. U għallek għanna jekk le aħna sen laħmu il disappunta ta' dawn il-pajis. U għalek sur komissarju jekk int jgħatem biex għawnek, eh, jgħat għawnek biex tismana, jekk joġbok ismani mela u għalhekk għandna bżonn ta' bażi ġdida għan negozjati tagħna, pereżempju ftejim ta' stabilità tal-ristrutturar tad-dejn u għaliex moratorium biex kun nistaw anki eh, naħdmu fuq livell reġjonali biex ta' sowi hemm partnerjat fl-interess tat Tunisija dawn ir-riformi hemm bżonn ikunu gwidati permezz ta' iktar liberalizzazzjoni tal-intraprizi Ewropej u lek għandna nejnu t-Tunisini Dinja priorità, dinja urġenza. Grazzi ħafna. Issa, grazzi ħafna fissem il-grupp tal ħodur is-Sur Sebastia. Grazzi ħafna, President. Jiena nixtieq nieħu din l-opportunità biex ukoll nuri l-kondoljanzi tiegħi mal-vittimi ta' dan l-attakk Tunisija. Jina kont parti mill eh, dan il-grupp ta' osservaturi eh, fi Tunisija palma u ċerti kollega tintkelmu għawnek u jina rajna proċess li kien mimli tama u kien proċess trasparenti bil-konvolġiment ta' soċjetà ċivili. Anki l-President stess ta' dan il-pajis. Niftakru il-rebija arbija kienem ħafna gruppi differenti u dik l-iktar autentika pal rivoluzzjoni kien il-pajis ta' Tunisija illi rrit iwaqqaf il-totalitarizmu li kellu qabel, il-dittatorjat li kien hemm qabel. U l-affarijiet kienu eh, għaddejjin uh, tajjeb imma il tunisija sabet ruħa waħeda b'ħafna rifuġati ġejjin minn Libja u l-attakki minn dawn it-terroristi u għalhekk l-Ewropa xeta tagħmel. Għanna bżonn inkomplu nejnu it-kabbir, però l-għajnuna qed nagħmlu għalissa hija waħda ridikola u għalek għanna bżon appoċ politiku ma l-iktar ekonomiku biex jikunu nistaw naslu għal pajis stabli biex u kol nejnu iż-żaza jiktar liktar eh, li huma mill-quta mit-terroristi u għalek għanna bżon nikonna demokrazija sħiħa f'dan il-pajis f'dan din il frontira tan-nofsinhar tal-Mediterran tal mediterran u għalek għanna bżon sur komissarju ftejim eh, li kull wieħed kontinwu ċar mat Tunisija biex nejnu il-futur taħta dan il-pajis u nkunu qed nejnu il-futur tagħna. Grazzi ħafna. Issa fissem li FDD għal żewġ minut l-Orevri Castaldo. Grazzi ħafna President. Mela 21 li mitu fil-bardo 39 fis-sus stat ta' emerġenza fit tunisija Ovvjament, il-terroristi daw rridu jirdu il-terrorizmu għax 10% tal-GDP għax memx risorsi ta' zejt għal pajis u għalek sempliciment il-Tunizija huwa waħdu fil-Vand Nofsani jew l-Afrika ta' fuq Eh, ta' tissa għax qed jipprova jagħmel passi ta' ġgan ta' demokrazija Ma naraw mbagħad qed jiġri fil-Libja u fis-Sirja dina sitwazzjoni li tbessa li terroristi imma anki għal gvernijiet dittatorjali qarbin għax juri il l-Islam u demokrazija jistaw jgħixu fl-imkien huwa eżempju skomdu it-Tunizija li għandu ħafna għadowa. Imma it-Tunizija huwa iktar eh, miftuħ lejn il-punent għal-produzzjoni ma ovvjament ma mxi xogħol anke għan-nies li għandhom id-diplomi huwa poplu fqil imma qed naraw li hemm ukoll il-ġelli ta' barranin imma jiena kont insistejt biex ikun hemm rapport speċifiku fuq dan il-pajjiż għax naħseb li għandu valur li jmur ħafna l-lin mid-daqs demografiku tiegħu u naqbel ma' dak li qal il-President Pittella meta qal li għandna bżonn ta' pjan Marshall. Ma nistgħux nilimitaw ruħna biss għall-oqsma l-iktar importanti esempio l-kooperazzjoni fil-immigrazzjoni, sigurtà, l-ekonomija ċirkolari, ma għandna bżonn li jkun hemm pjan politiku, ekonomiku, soċjali għal dan il-pajjiż pjan usa u għalhekk il-ħiliet ta' huma fondamentali imma bżonn nilqgħu wkoll problema eh, tal-ħif tal-emerġenza li hemm u ntaffu l-emerġenza dan jistħoqlu dan il-pajjiż u jekk le dan il-pajis jerġa' jkun wieħed mudlam totalitarju u jaqaf il nasba eh, tal-terrorizmu palma se jkun ir-reġun tal-Magreb kollu kemm hu għalhekk hemm bżonn il-poplu tas-sowi kollu eh, il-revoluzzjoni sħiħa u hekk għax huma jemnu fid-demokrazija u fl-aħħar ikunu jistgħu ineħħu li xkull xkil u aħna ma nistgħux nħalluhom iżolati. Grazzi ħafna. Issa fissem li jenna fiss onorevoli baj. Grazzi ħafna President. Ment il ħsibtana u huma l-vitmi ta' sus u jiena nilqa deċiżjoni tal-Tunisija illi qabel stat ta' urġenza u kol kien eh, għala uh, 80 uh, moskea salaf, tal-salafisti oħrajn suppost jagħmlu bħalu. U l-iktar nistgħu ngħidu illi hemm l-istatut personali li kien impost minn Birgiba u mbagħad forzat minn benali imma issa ċittadini kollha huma indaqs. Issa fid-daw tal attettaki ta' Marzu u ta' Ġunju għandna bżonn nifakru il-pajjiż ta' Tunezija u dak illi jesporta pazzjoni ta' ġihadisti li rajna u kolli fil-Libja u fis-Sirja anki per eżempju Bermenas u l-ostaġġi kien hemm 11 it-Tunisin u dawn huma ċittadini Tunisini li huma l-qalba wkoll Islamika fil-Libja anke fit-Tunisja mill-2012 l-Islamisti qegħdin eh, ukoll fi Xambi, jiġifieri eh, fil-kampanja u l-smantellar ta' l-apparat ta' sigurta mhux qed jagħti ħafna eh, ottimizmu u dan il-partit iżlamiku fil-pajjiż eh, forsi ma kellux eh, rebħa fil-elezzjoni imma għadu għaddej. U għalhekk meta nosservaw l-elezzjoni ta' Ottubru u jiena kamilt jiena stajt nitkellem ma' responsabbli politiċi fit fit-Tunizija għaxan dan il-pajis għandu bżon strategija u hemm bżonn li jkompli bil-politika tiegħu anki kontra il-organizzazzjonijiet il ehm, rivoluzzjonarji islamiċi u għalhekk għandna bżonn illi f'dan il-gvern eh, hemm bżonn li wieħed ikun mhux reliġjuż biex hekk ikun tassew jiġilet kontra l-Islamisti. Grazzi ħafna sur Boxtinari, sur President, sur Kommissarju. Nibda billi ninaqat mal-kollegi nuri s-solidarjetà u simpatija tiegħi lejn il-poplu Tunezin u kondoljanzi minnaħa tiegħi għal l-familji kollha mill-quta minħabba dawn il-ġrajiet traġiċi u attakki terroristiċi. It-Tunisija l-ewwel eżempju ta' tranzizzjoni demokratika wara r-rebija rebija qarbija imma wkoll l-iktar mira importanti għal dawk li jixtiequ jiddestabilizzawa u e, ma jirdux il-valuri ta' demokrazija. Għax ovvjament dawn huma kompatibbli ma' l-Islam u hekk ma għomx. u għal daqstant għandna bżonn nejnu Tunisija biex jilqu l-għanijiet ta' żvilupp u ta' stabilità u għandha bżonn lajnuna tagħna ferm iktar wara dawn l-attakki illi kellhom bħala mira it-turisti barranin biex juru kemm it-turizmu huma importanti. Għanna bżon natuhom assistenza teknika effettiva massiċċa palma għal kollega tiegħi Gianni Pittella li kienet isemmi il-programm speċjali potenzjala Tunizija li najnu Tunizija tfisser illi l-Unjoni Ewropea u koll tiħu l-vantaġġi kollha għax Tunizija li tkun pajjiż demokratiku ħaj eh, ifisser il l-oħrajn ukoll jista' jsegwuh ir-riformi diġà bdew. Il-pajjiż għandu kostituzzjoni ġdida imma din hija realtà żgħira u għalhekk nagħmel talba lilek il kummissarju u li rappreżentanta oli illi tajnu eh, dat il-pajjiż mill perspettiva teknika jiġilda kontra terrorizmu bil-servizzi ta' intelligence u tikkonsidraw ukoll illi tibatu l-lura l assili li deġa għedin fil-banek tana. Grazzi ħafna. Kikiri għassajke. Issa l-onorevoli sakke. Grazzi ħafna pal kull persuna loġika jena konti xokjat dan l-attak eh, vili fit-Tunizija u ovvjament jina eh, kondolenzi l-vitmi u simpatija mal-familji. Dan tfakkarna illi il-politika barranija dejjem ehm, timxi it fit ma' politiki oħra, ma' minkejja dawn l-attakki ma' rridux ninsow u mżon li naħdmu ferm iktar u niftakru illi Tunisija tibqa storja ta' suċċess, transizzjoni minn dittatorjat għal soċjetà miftuħa it-Tunizini illi eh, ħarġu fit-toro ħames snin ilu u talbu għal soċjetà iktar demokratika u ġusta tkellmu fuq dawn il-valuri issa it-tranzizzjoni qed miha faċli. Imma dawn it-talbiet mezzaza li ma rridux iktar l-abbuż ta' poter, korruzzjoni, inqas ta' opportunitajiet u eh, libertajiet ma ridux ninsowhom u l-ġenerazzjoni li jmiss għandha bżonn issib fl-Ewropa Eh, siħab li kun wieħed validu li jgħinom jibnu soċjetà ġdida li tkun valja u demokratika. L-oppost iġifiri ta' dogma tal-Islam politiku avvanzat permezz l-violenza. Jina personalment ma nixtiex naħseb bħala appoġġ tal-Tunizjan. Naħdmu mat Tunizini biex huma jibnu l-futur tagħhom u l-Ewropea tkun is-sieħeb tagħhom u e, dan il-ftehmiet kummerċali hemm bżonn jiġu inklużi f'din l-istampa biex hekk inkunu nistgħu noħolqu e, eh, Tunisija li tkun waħda dem demokratika li tkun tajba għal kulħadd speċjalment għaż-żgħażagħ. Issa is-sur Panzeri. Grazie Presidente. <clears throat> Al di là del nostro sdegno del cordone. Grazie ħafna. Naħseb l-attakk ta' su 61 ftit eh, xur kellu l-ewwel effett importanti dħul fis-seħħ tal-istat ta' emerġenza. Nistaw nikkonsidraw din deċiżjoni bħala deċiżjoni neċessarja ma' bżonn li wieħed ikun jaf illi hekk iktar qed nagħtu importanza għal żewġ problemi. Wieħed il-qafas ta' nuqqas sigurtà fil-pajjiż jista' jwassal għal nuqqas ta' stabilità f'dan il-pajjiż. U t-tieni hemm ir-riskju li dan l-istat ta' emerġenza jkun ifisser illi jkun hemm inqas valuri u eh, inqas eh, ħarsin ta' drittijiet ta' minnum dan ma jawgura xejn tajjeb għat-tranzizzjoni. Dan din is-sitwazzjoni għandna bżonn ta' impenn eh, lejn id-demokrazija, speċjalment għax dan il-pajjiż hemm bżonn ikollu kabbir ekonomiku soċjali hekk biss jista' jiġġieled b'suċċess kontra terrorizmu kif għadna qabel f'riżoluzzjoni minn dan il-Parlament għandna bżonn nagħmlu ferm iktar it tunizija jistħoq ila intervent iktar immirat int komissar Johan tkellimt fuq programm ambizzjuż imma ma wasalniex sfortunatament għal dan. Hemm bżonn ta' peċ finanzjarju identiku għal dak illi tajna l-Ukrajina Jekk tassow għandu irridu nkunu qrib it-Tunizija, nabson bżonn nkunu nafu se jiġri tal-impenn il-ġdid ta' bżonn nifmu wkoll bin konsolidazzjoni demokratiku u gvernativ ta' Tunizija jiddependi wkoll l-istabilità tar-reġjun kif ukoll is-sigurtà tagħna. To, tollogu eħi ġajna leptoj kirija Valenciano. Mela, ta' Signora Valenciano. Grazie, President. L-ewwel net kondoljanzi lil vittimi min-naħa tiegħi minħabba dal-aħħar attentat fit-Tunisija. Aħna nafu x'qed jiġri f'dan il-pajjiż li għandi tradizzjonijiet reliġjużi, kulturali eh, fejn hemm ukoll koll eh, permezz dan l-inġinier illi issa sar ġaħadissa U dan u emblematiku ta' dalli qed jiġi bħafna żgħażagħ f'dan il-pajjiż. Is-strateġija ta' sigurtà hija tant kruċali miex l-unika waħda mhux biżejjed. Jekk Tunezija ma ma tal-pajis ma jikbirx, impossibli l-kolli konsolidazzjoni dan il-pajis, u għalek dan il-pajis għandu bżon ferm iktar mistqarriet minn din il-kamra, jew xi program ta' finanzjament. Għanna bżon nipenjaw ruħna fuq demokrazija fil-bibin tal-Ewropa li tittoħroġ triumfanti Aħna tkellimna fuq l ekim sejħa rebbija arabija imma tas-sow għanna bżon nipenjaw ruħna sur komissar pro maħni qed nagħmlu hekk. Il-President attwali meta morna bit-Tunisija qal illi il-rebbija mhux għal dejjem u waħa għandna bżonn illi tassow eh, din tkun staġun għal dejjem. għana l-ebtoj kiro sparnjo. Issa sur Parnio. Kollegi. Grazie ħafna sis kollegi. Mil-ġdijt it-Tunizija qed tiġi mil quta mill-orrur imħabba dall attak ta' terrorizmu mill-ġdid. Għandna bżonn nikkonfermaw il-messaġġ ta' solidarjetà tagħna lejn it-Tunizija u it-Tunizini u fl-istess waqt id-debattitu bżonn tkun opportunità biex nsaqsu x'nistgħu nagħmlu konkretament biex nappoġġaw il-ġirin tagħna lit-Tunizija Sur Kummissarju l-ewwel net għandna bżonn nippermettu illi illi hekk il-Tunisija ma tkunx stat ta' falliment mħabba il-fiċinat mal-Libja li għattant instabli u għanna bżon nifinanzjaw kif qal il-kollega Panzeri it-Tunizija. il kollega panzeri it tunizija għanna bżon namlu iktar tentativi biex niffinanzjawa fil-politika tal-vicinat tagħna u l-vicinat tagħna jrid ikun sostanzjali ħafna. Dawn huma żewġ lassi li għanna bżon naħdmu fuqom sur kumsarja biex mod konkret inkunu nistaw sow nuru s-solidarjetà tagħna lejn dan il-pajjiż. Grazzi. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Γκόμες. signora Gomez. Grazie ħafna il-gruppi terroristi fl-Afrika ta' fuq qed jippruvaw jiżguraw illi l-demokrazija ġdida fil-Tunizija eh, tiġi attakkata il-bardo u anki il, eh, il fuq l-ispjaġġa. U dawn huma riżultat ta' esklużjoni soċjali u u qatt. Hemm eh, politika illi edha timponi fuq il-raba. E, issa, hawnhekk jew fi sirja fi libja u fi tunizija l-Europa trid taġexxi u trid turi solidarjetà u għanda tiżgura anki impegi għal zaza u kif ukoll e, tiżgura il l-forzi tas sikurtà jiġu msaħħa il-post għandu jkun zgur, għanna nġildu kontra terrorizmu u rridu anki nirsolvu problemi tal dawk li staqsu għall-azil u rifugjati. U illi il-traffikanti tan nis ma jġux eh, finanzjati me terroristi il tunizija illi nejnu demokrazija u sikurtà ta' Tunizija e importanti għas sikurtà tal europa wkoll. koll. Il-Signora Gillan Minuta. Kommissarju. Jena nishtiq nitkellem biex nikondanna l-attakki terroristi fit tunizija illi kienu immirati kontra ċittadini Ewropej, principalment ħafna minnhom eh, mir-Renju Unit u anki mill-West Midlands la kostituenza tiegħi E dawn ifakruna wkoll fil-attakki ta' 7 ta' Lulju ta' xar snin ilu li qed nikkemmu maraw issa. Jiena nixtieq jiena naħseb għal familji tal-vittmi kif ukoll għal pajjiż għat Tuniżini, aħna rajna illi fi żmien xhur ġew attakkati darbtej. Wara l-elezzjonijiet presidenziali u parlamentari u eżempju Eh, it-Tunizija fil reġun u għal din ir-raġuni rridu aħna nimpenjaw roħna dejjem iktar. Irridu eh, namlu dialogu kontra terrorizmu ta' sigurta u nizguraw illi l-emerġenza eh, emmek tirrispetta l-istandards liktar oljin tal-liġi internazzjonali u rridu nejnu il-prevenzjoni ta' terrorizmu tal kommissjoni Emmek il-turizmu għal-ikbar il Eh, attività eh, u rridu niproteġu dan is-settur għall-ekonomija tunisina. Grazzi ħafna. Għal-minuta, il-Senjura Ajala Sender. Grazzi, President. Iva, solidarieta u simpatija l-ewwel qabel kollox għal poplu Tunisin, speċjalment għal familji eh, Eh, familjari eh, tal-vitmi li kienu eh, Ewropej kemm għal dan l-attak ta' Sus kif ukoll l-attak tal-Mużew tal-Bardo. Maħna rajna t-Tunisini li kienu tħarsu dawn l-Ewropej f'Sus għax jafu li terrorizmu huwa sors kruċali tal-ekonomija tagħhom billi m'għandhomx risorsi bħal żejt bħal ġirin tagħhom u nafu illi t-terroristi wkoll illi qatlu fit tunizija għamilu għek għax it-Tunisija l-ewwel pajjiż demokratiku tad-dinja qarbija li kien kapaċi li mur lejn riforma b'mod iktar paċifiku u eh, rrid ukoll iktar relazzjoniet mal-Ewropa. Imma qed naraw dawn in-nies iż-żgħażagħ Eh, li qed joħorġu u qed ikunu milquta mill-ġihad. Rajna wkoll anke mill-2010 mill-2011 għal vojda dan il-pajjiż qed jipprova jerġa' jibnu. U x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea? Ftit wisq. Tassom ma minna xejn u iva ma tajnuna għal kulħadd. Imma E, fit-Tunisija hemm is-sigurtà tagħna wkoll għandna bżonn naraw illi nkunu nistgħu ngħidu lil dawn iż-żgħażagħ biex hekk dan il-pajjiż ikun jista' tassew ikun wieħed demokratiku. Jiġifieri għandna bżonn dan il-programm illi kollha kemm aħna nistennhom minn dan il-Parlament. Grazzi. Katalogu militon. Grazzi. Ek Issa kienet l-aħħar tal-lista tal-kellima, nistaw naddu issa l-catch the eye. Fej għanna tlet tal-bit. E, l-ewwel wieħed mhuwiex preżenti, mela nieħu it-tnejn l-oħra. Is-Sur Marjas. President, dan l-aħħar attak terrorista fit-Tunizija kien xokk, speċjalment e, fil-Belġu, għal-Belġu għal-Franza. Dana wassal għal stat ta' emerġenza u l-Unjoni Ewropea għandha bżonn strateġija biex tkun tista eh, ta' faċċa terrorizmu f'din ir-reġun. Eh, u rridu nibdew bil-tkabbir u żvilupp ta' Tunizija, rridu nħarsu lejn il-raġunijiet ekonomiċi li wa, waslu għal faqar fir-reġun. U, u rridu niftakru li anki li għandhom dejn estern kbir ħafna. Intkom tiftakru anki il-dittatur Ben Ali illi għat 23 sena eh, kien eh, eh, dittatur kien il-kap u kien il-favorit tal-IMF u kien, kien irċeva ħafna nis mill-Europa u dana jista jallimna ħafna l-lum. Grazzi. Is-sur Jakob Ċiċ u għalihor. Grazzi. Jiena naħseb illi il tunizija ma ġietx eh, mażula għaddoċ eh, deliberatament kienu edin jimmiraw biex jolqtu turizmu u kienem ħafna vittmi innoċenti illi mitu ħafna eh, familji li tilfu Eh, il-membri tagħhom, aħna nixtiequ nesprimu solidarietà l vittmi u l-popolazzjoni, kummissarju dan għamlu kulma nistaw biex nizgoraw li l-paċi u l-istabilità iġu imsaħħa fil-Tunizija. Mm, irridu nibdew billi assistenza istituzzjonali u appoġġ għal sikurezza. U rridu morru ktar li lemminek, għax it-Tunizija hija pajjiż li tista' servi bħala eżempju kontra kull ma marħazin f'pasti toħra wara rebbija arbija. Irridu nejnu dal-pajis kemm jista' jkun. Issa il-Komissarju Hahn e flok il-rappresentant Olli. Grazzi, President. Nishtiq nirringrazzja id-dakolla il-li kontribwew għad-dibattitu u ċar li l-opinjoni tagħna huma l-istess. U aħna kolla kam aħna narfu li Tunizija jistħoq u se tirċevi l-attenzjoni tagħna l-iktar importanti, speċjalment wara dawn l-attakki terroristi reċenti. U jiena nixtieq nawgura l-Tunizija, speċjalment wara dan il- l-aħħar attakku nixtieq immur niżur il-pajjiż biex nara il-pajjiż u biex nuri illi turisti jistaw ikomplu jmorru fit-Tunizija. Jiena li biex ma mmurx minnu fieħ wara l-attak imħabba l-agenda eh, li kellhom ħafna x'jagħmlu l-awtoritajiet kien hemm nitkellem fuq fuq pjan Marshall miex kwistjoni biss eh, ta' pjan Marshall għal Tunizija biss, imma forsi l-pajizi kollha madwar it-Tunizija jistaw jaġġornaw jagħmlu uh, pjan mar Marshall. Aħna nippruvaw ikonna La poċ. Naturalment aħna et nipruvaw niġbru finanzi biżejjed biex inkunu nistgħu natu appoġġ effettiv. Nisimgħu anki fuq ir-rapport Kuken iktar tartu qed nippruvaw hawnhekk nżidu insaħħu l-istabilità fir-reġun u dana biex namluħ irridu ikolna bizzejed finanzi u anki flessibli bizzejed u jekk għandna bżonn ta' din il-flessibilità biex nizguraw l-istabilità, aħna sen eh, niġu għandek, sen orbtu fuqek eh, kwestjonijiet ta' sikurtà u eh, ħadna nota ta' homina naf li il-Viċi President Mogherini attiva ħafna f'dan il-qasam u hija qiegħda tistudja il-possibilitajiet kollha ta' azzjoni. Għal daqstant, bla dubju, it-Tunizija ħatkun fuq l-agenda tal-Kunsil tal-Affarijiet Barranin fit-23 tal-Ulju. U bla dubju se jkunem il-format normali fej se jkonna diskussjoni intensivi. Grazzi, kommissarju. Bekna l dan id-dibattitu, essa għanna il-punt li mis li huwa